Brazila. X, take your seat. Jek joġobkom, sinjuri, sibu postkom għalli ninkunu nistaw nibdew bil-votazzjoni. Will you help me because I've not... So for all of you Mela, taw kolla li xtiqu jifotaw illum, jekk joġobkom, sibu postkom, sinjuri. Se nibdew eh, b'avviż qasir So colleagues, one more, take the seat, we will start with the announcement. Kollegi, nibdew l-ewel b'dan l-avviz. U eh, dan l-avviz jina se namlu bil-lingwa ċeka għal daqstant il-bsu il-headphones. Illum din infakru is-sitt anniversarju mill-attakki terroristi fuq is-sistema ta' trasport pubbliku f'Londra fejn tilfu ħajjithom 52 persuna u 800 sfaw midruba aħna niftakru dak li seħ fis-7 ta' Lulju 2005 f'Londra. Din hija ġrajja li aħna qatt maħna se ninsewa u llum mod partikolari ħsibijiet tagħna immorru għal familji u ħbieb tal-vittmi ta' dan l-attakk terroristiku il-bombi li f'Londra kienu wieħed mill-lar uh, attakki terroristiċi illi seħħu fuq territorju Ewropew. Jiena irrit eh, nisħaq u najt lil dawk li jamlu l-bombi li terroristi li jamlu x'jamlu qatt mu sejjer nexxilhom għaliex aħna natu valur kbir lil kull ħajja. ebda terrorist mhux se jirnexxilu jeqret il-fiduċa li aħna għanna fil-valuri bħadrittijiet fondamentali tal-bniedem. Il-terrorizmu u attak fuqna l-koll fuq it-tessut tas soċjetà demokratika tagħna u qatt ma muwa qatt li jista' jkun iġġustifikat. L-Ewropa se tibqa' uda fil-ġlida tagħha kontra kull tip ta' terrorizmu. U issa nosservaw minuta ta' silenzju. Thank you. Grazzi.